u il-Kommissjoni dal waqsar ser tagħmel proposti ta' ħafna ir-rigward. Grazie ħafna l-Kommissarju, il-diskussjoni magħluqa il-votazzjoni sirada fin-nofsija. Naddu issa għal puntiħor tal-agenda tagħna li huwa ir-rapport ta' Barbara Matera dwar is-sitwazzjoni tal-omijiet li rabbu tfal waħedhom. Naddila il mikrofon il rapporter Grazzi, President. Xtaqt nibda dan id-diskors tiegħi billi nirringrazzja l-ewwel il-shadow rapporters kollha u l-kollegi kollha illi enuni biex intejjeb il-kontenut tar rapport tiegħi bil dejja tagħhom ġodda biex nappoġġaw dawn il-kategorija ta' nisa vulnerabbli illi e, din waħedhom mhux bażla u qegħdin irabbu li lidhom waħedhom u għalhekk e, għandhom bżonn ikomplu bil-ħajja professjonali tagħhom. Din il-kategorija huma friskju tal-faqar u għalhekk għandhom bżonn lajnuna tal-istituzzjonijiet eh, tal-Unjoni Ewropea permezz ta' appoġġ konkret jina kontenta ħafna illi eh, għandi din il-responsabilta illi nikteb dan il-rapport fuq is situazzjoni tan nisa u mijiet waħidhom fl-Europa. U għal-ewwel rapport fuq inizjattiva ehm, promossa mill-Parlament Ewropa u biex naraw x'inhu huma l-miżuri ta' appoġġ għal eh, dawn il-familji li jkollhom ġenitur wieħed. Organizzajt xhur ilu laqa pubblika smih pubbliku fil-Parlament Ewropew biex inlaqa esperti illi jgħinu biex jagħtu appoġġ lil dawn l-omijiet u kena l-ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq loqsma ta' priorità biex nagħtu appoġġ li dawn il-kategorija ta' omijiet u iltqajt ukoll ma' assoċjazzjonijiet illi appoġġaw lil dawn l-omijiet waħidhom f'ħafna stati membri bħal fl-Irlanda, fil-Portugal, fil-Renju Unit u anka fil-Belġju u fi Bruxelles kelli wkoll opportunità ni li niltaqa b'mod personali ma' organizzazzjoni fejn jiexu u mijiet waħidhom u f'din il-laqa kelli wkoll opportunità illi ikolli skambju ta' informazzjoni bidejat ma' min huwa responsabbli ta' din l-istruttura u nifhem aħjar id-diffikultajiet illi dawn jiffaċċaw kuljum dawn in-nisa. Barra minn hekk eh, meta mort Varsavia mal-delegazzjoni tan-nisa stajt nara wkoll il-benefiċċji u l-miżuri eh, li jsiru fil-Polonja il omijiet wahidhom huma fil fat kategorija traskurata eh, din fl-Ewropa kollha u hemm perċessjonijiet tagħhom differenti, anke l-politika hija differenti. Fin-naħa tisfel tal-Ewropa bħal fl-Italja, fil-Portugal u fl-Ispanja u fil-Greċja, ħafna drabi huwa eh, aċċettat li hija l-familja estiża li ħatejn biex dawn ikabru it-tfal tagħhom u da b'mod volontarju mingħajr ma jistennew flus. Finħa ta' fuq fil-pajjiżi tan-naħa ta' fuq bħal Franza, l-Iżvezja, Danimarka, il-sistema ta' welfare tal-gvern qegħdin hemmhekk biex jgħinu lil dawn l-omijiet waħidhom permezz ta' benefiċċji u anka ta' politika ta' assistenza soċjali. Fl-istati membri mbagħad tal-Vant emma eh, taħlita ta' politika, hemm eh, dawk li ġejn anka minn eh, miżuri li ġejn minn reġim komunista u oħrajn mbagħad miżuri oħra li għandhom li huma simili bħal dawk tal-Ewropa ta' fuq u tal-Ewropa tisfel. 50 ewropa tisfel. 50% tal-popolazzjoni 5% tal-popolazzjoni femminili fl-Ewropa jata eh, omijiet waħidhom u f'ċertu pajjiżi nintitla' titla anka għal 9%. Ħafna ġabi dawn l-omijiet eh, jitqisu bħala żgħażagħ eh, irresponsabbli mentri fil-verità 85% tagħhom huma ta' età ta' bejn il-25 u l-64 sena barra minn hekk il-kriżi eh, ekonomika li laqtet l-Europa laqtet lil din il-kategorija ta' nisa illi tiġa għandhom problemi bil-differenza fil-paga per eżempju għalek dawn eh, ħafna drabi eh, jisibu diffikultà anka biex irabu tfal taħom u biex biex ineħħu id-dejn ikollhom ħafna ġrabi dawn il-nies għandhom ħafna stress għax iridu jagħmlu ħafna xogħol illi ħafna drabi eh, jagħmluhom żewġ ġenituri flimkien, ħafna drabi wkoll ma jistawx eh, eh, jirrikorru għal kura tas-saħħa tajba u laqas għandhom ħin ta' mistrieħ huma wkoll kategorija ta' nies li m'għandhomx biżejjed edukazzjoni ħafna drabi u għandhom diffikultà biex jitlu fis-suq tax-xogħol Naħseb li jiena biss il-ħin illi għandi tal-rapport eh, eh, il-rapport fih ħafna inizjattivi ġodda u għanijiet ġodda illi għanda tagħmel l-Unjoni Ewropea għax dan is-suġġett irid ikun fiċ-ċentru tal-aġenda tal-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea meta wieħed iqis li dawn in-nisa in-numru ta' dawn in-nisa qed jiżdied madwar l-Ewropa kollha. Grazzi ħafna. Nadu issa għal catch DI l-Onorevoli Bauer.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 analizzat dan is-suġġett b'mod tajjeb ħafna. Is-sitwazzjoni tal-lumijiet waħedhom hija waħda li hija wkoll eh, għandha impatt fuq il-faqar fuq it-tfal Wieħed minn kull tliet tfal jgħix fil-faqar meta jkun ġej minn familja fejn hemm ġenitur wieħed fejn hemm om waħedha illi qiegħda tieħu ħsieb it-tfal. Eh, dawn it-tfal huma fil-periklu illi eh, jaqgħu fil-faqar ukoll. Huwa diffiċli biex dawn eh, nisa jiksbu jiksbu bilanċ fil-ħajja tagħhom hija problema eżistenzjali għalhekk għandu jkun hemm miżuri biex dawn l-omijiet jiġu mejjuna. Inkella aħna mhux se nilħu l-anijiet tal-impjieg tagħna u dawn it-tfal jibqgħu lura u jaqgħu fin-nassa tal-faqar aħjar jiena konvint li għanna nitu ħafna passi importanti f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. E, l-onorevole Saboska. Grazzi, Signora President, Komissarju. Il-omijiet waħidhom għandhom ħajja ibsa ħafna jamlu minn kollox għal u lidom u għedin friskju illi jaqaw fil-faqar u huwa għalek li jina nappoġġa l-sforzi illi qed isiru biex jiġu appoġġjati dawn in-nisa per eżempju wara divorzju nisa li jrabu jedukaw il-tfal wahidom, ovvjament umu aktar spejjes lil gvernijiet tagħhom għalhekk aħna għandna wkoll nappoġġjaw il-familji e, e il-ħafna il divorzi jistaxħu minħabba problemi ekonomiċi fil-familja. Għalhekk l-aħjar kondizzjoni tkun kieku il-Kummissjoni tifhem illi il-familja mhijiex biss ta' grupp mhijiex biss grupp ta' persuni li qegħdin jgħixu flimkien u mhuwiex biss imħabba miktuba fuq biċċa karta mhijiex konċidenza illi edin nisimaw dejjem aktar eh, dwar il-nuqas ta' bilanġ bejn is-sessi għalhekk illum qegħdin nittrattaw din il-kustjoni tal-lomijiet waħidhom grazzi ħafna tgħid il-President. Naddu għal-kellima li jmiss Signora Zaborska. Eh, President, jiena napoġġa il-rapport ta' Barbara Matera u nemmen il l-istati membri għandhom joħorġu b'modelli adattati għal appoġġ għal omijiet waħedhom anka biex dawn jkollhom eh, aċċess ta' suq tax-xogħol u jkollhom il-ħajja bilanċat għandu jkollhom ukoll eh, eh, skonti fit-taxxa Eh, dan għandu jseħ biss, mux biss għal nisa l-omiet waħedhom manka għal koppji li huma fi żwieġ eh, għax dawn m'għandhomx ikunu zvantagġati u anka biex eh, naqsu ċ-ċans li jiżdietu l omiet waħedhom. L-investiment fl-edukazzjoni huwa importanti ħafna. Il-Kummissjoni Ewropea tittara li jkun hemm skambju ta' prassi tajba bejn l-istati membri u l-istati membri għandhom jappoġġaw l-organizzazzjonijiet li m'għandhomx profit li jkunu għadin jgħinu lil dawn in-nisa weħidhom biex jerġgħu jitlu fis-suq tax-xogħol. Grazzi ħafna. Ngħaddu għal eh, l-Onorevoli Skosta. Eh, eh, grazie President, grazie rapporter al rapport interessanti ta' nafu. Eh, kif intqal li fl-Ewropa iktar minn 5% tal-popolazzjoni femminili edha fil-kondizzjoni li tkun neħeqhom waħda u nfakkar ukoll 80% tal-ġenituri waħedhom huma nisa. Jiġifieri aktar nisa milli irġiel li qegħdin f'dawn il-familji b'ġenitur wieħed u għalhekk irridu nqisuhom f'din il-politika tal-xogħol tal-welfare. Dawn huma parti mill-popolazzjoni li huma varji anka fl-età tagħhom u anka fejn ġeografikament fin-naħa ta' fuq eh, l-omijiet waħedhom huma appoġġati ħafna mill-gvernijiet tagħhom speċjalment fil svezja u fil-Renju Unit fil-waqt li fil-nofsinhar dawn ħafna drabi jispiċċaw aktar waħedhom il-kondizzjonijiet huma differenti min-naħa ta' fuq u naħa tisfel tal-Ewropa. Il-sistema ta' welfare fil-tramuntana hija aktar avvanzata, in-networks tal-familjari huma inqas. Imma fin-nofsinhar hemm fenomenu ġdid hemm omijiet eh, single waħidhom f'sistema ta' welfare li mhijiex immirata lejhom għalhekk hemm eh, risposti differenti. Huwa importanti għalhekk li kif intqal fir-rapport illi niffaċċaw dawn is-sistemi ta' welfare u naraw li ma' il aħjar teħlita ta' servizzi biex ikun hemm eh, eh, welfare li jipprevjeni il-faqar u li jagħtihom aċċess għas-suq tax-xogħol eh, li importanti ħafna l dawn din il-kategorija ta' nisa. Il-Onorevoli Flashikova. Grazie ħafna, Signor President, Kommissarju. F'ħafna soċitajiet speċjalment fejn hemm modelli patriarki, prevalenti uh, l-omijiet wahidom m'għandhomx ir-rispett li jistoqilhom. E, ħarsu lejom bħala perjodu ta' tranzizzjoni. E, ġifiri il-mara edha waħedha biss sakemm sib e, sieħeb biex tifforma familja klassika u għalhekk il pozizjoni tagħhom f'dan il-każ hija aktar aktar ar u għandna bżonn imbidlu il-politika tagħna hija responsabilità tal-istati membri nfushom li jgħinu lil dawn nomijiet waħedhom joħolqu ħajja jom biex ikunu jistgħu jgħinu li jgħidillu li jidhom ma jaqilawx biżejjed flus m'għandhomx paga ġusta u għalhekk għandna nimplementaw politika pubblika u li tinkludi wkoll edukazzjoni e, tajba u anke assistenza tas saħħa u e, impjek u assistenza soċjali u anka housing Eh, fejn hemm eh, eh, dawn il-nisa omijiet waħedhom għandhom jiġu appoġġjati bisħieħa. Grazzi ħafna naddu issa għall onorevoli Nidra Lavova. Grazzi ħafna kollegi, is-sitwazzjoni tal-omijiet waħedhom fl-Ewropa hija waħda terribli hemm numru oli ta' omijiet waħedhom li qed jifaċċaw il-faqar, l-esklużjoni soċjali, il qat u il-kondizzjoni fiżika ħażina dawn l-omijiet eh, jiffaċċaw kull tip ta' diskriminazzjoni u għalhekk li aħna rridu u programmi biex nappoġġawhom, nappoġġaw lil uliedhom u nappoġġaw eh, il karriera ta' dawn l-omijiet waħedhom, nofrulhom uh, il-counseling jekk ikun hemm bżonn u anka tnaqis fit-taxxa u tnaqis fit-taxxa ta' dawk il-kumpaniji pereżempju li jkunu qegħdin jimpjegaw lil dawn l-omijiet waħedhom hemm ukoll kampanji ta' eh, u volontira li jgħinu lil dawn l-omijiet imma dawn ħafna drabi ma neqsin mill-fondi ma nix ukoll ninsaw il-prevenzjoni jiġifieri rridu ukoll ninformaw eh, eh, lil żgħażagħ dwar l-imġiba sesswali l l-aħħar kumment hija ħasra illi llum illejla ma l-ebda raġel li qed ipparteċipa f'din id-diskussjoni tagħna. Grazzi ħafna. Onorevole Ceskova. L-Onorevole Ceskova. Grazzi ħafna. Jiena kont shadow uh, rapporter għall-ICR f'dan ir rapport Nixtieq eh, ngħid li fir-Repubblika Ċeka wieħed minn kull erba' tfal jgħix Eh, ma ġenitur wieħed u 90% tal-ġenituri waħidhom huma nisa dan huwa alarmanti ħafna għalhekk jiena nappoġġa lil politiċi li jagħmluha possibbli għal dawn l-omijiet li jsibu bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja. Jiena nħoss li xogħol flessibbli bħal dak part-time jew ix-xogħol mid-dar huwa kruċjali. Għandna bżonn ukoll infrastrutturi għal ħarsien ta' tfal jagħmilha possibbli biex dawn l-omijiet ikunu jistaw jaħdmu. Jiena għandi kol esperjenza fil-politika reġjonali u naf illi huwa kruċjali illi nagħmluha possibbli li dawn l-omijiet waħedhom ikunu jistaw jaħdmu u jieħdu ħsieb illulidhom fl-istess waqt jiena inħoss illi ir-rapport Eh, eh, anzi eh, nirringrazzja minn qalbi li l-rapporter l-rapport huwa eċċellenti ah, u qiegħed isemmi għanijiet importanti ħafna. Jiena bħala membru ta' li sijar però għandi mistoqsija wkoll u din hija jekk l-istrumenti li hemm imsemmija fir-rapport fil-qasam tal- kura ta' s-saxħa u il- lajnuna soċjali għan jaqawx taħt eh, eh, l-istati membri nasabina dan jaqa taħt l-ambitu tal-pajizi fuq livelli ġifiri nazjonali. Grazie ħafna. L-onorevoli Jeskow Leszka. Din. Pani Przewodnicząca. W Europie coraz więcej mamy. Grazie ħafna fl-Europa aktar u aktar omiet wahidhom, imma anka missirijiet wahidhom, hemm aktar tfal e, illi edin fi problemi minħabba illi m'għandhomx e, ħarsin biżejjed u għatajab li l-Parlament qed jitkellem fuq is-sitwazzjoni ta' dawn il-persuni illi edin irrabu l lidom wahidhom. Huwa importanti li aħna nappoġġaw il-lomijiet u il-missirijiet biex dawn jiġildu il-problemi problemi tagħhom. L-Ewropa għandu jkollha aktar programmi biex jappoġġaw lil dawn il-ġenituri biex dawn anka jollu l-kwalifiki tagħhom forsi anka jkunu jistgħu jaħdmu fuq livell ta' self-employed fil-waqt li jħarsu lil ulidhom u jħarġu lilhom infushom. Bekk dawn ikollhom aċċess għal ħiliet ġodda u jkunu aktar kompetittivi fuq is-suq tax-xogħol. Jina semmejt u kol il-misrijiet wahidom fl-intervent tijaj għax inħoss illi anka eh, fil-rapport għanna nsemmu l-ġenituri misrijiet wahidom għal-kem u ma inqas pala perċentwali. Naddu għal-Kommissarju Redding. President, Nishtiq nirringrazzja Sinjura Matera għal din kontribuzzjoni f'waqda u li e, suġġett li għażlet ta' importanza kbira aħna nafu li l-istruttura ta' djar palissa għaddejja minn tibdil kontunwu. Iva, em, missirjiet li rabbu it-tfal weħedhom imma l-maġġoranza huma omijiet u il-numri qed jizdidu l-analiżi reġenti tal-OECD turi li hemm similaritajiet bejn l-istati membri kollha sal-2030 se jkun hemm zida bejn 22% u 29% ġifiri se jkun hemm iktar ġenituri li jarabbu tfal meħedhom Ġifiri palissa naraw biss il-bidu ta' xejra u um, Ovvjament għanna bżon nieħdu azzjoni. L-ewwel azzjoni tinstab fil- l-azzjoni li għandha xaqsa ma l-Istrateġija Ewropa 2020 nixtiequ niġġieldu kontra l-faqar u l eksklusjoni soċjali bi rridu 20 miljun persuna Eh, nixtiequ ngħinu it-tfal u mm, speċjalment dawk li qed jgħixu eh, ma' mm, ġenituri qed t tfal eh, weħedhom rridu aħna nġildu l faqawra u l-esklużjoni soċjali aħna nixtiequ li jkun hemm rakkomandazzjoni fuq il-ġlida kontra il- mm, faqar fost it-tfal eh, fil-2012. Aħna se niproponu indikaturi fi osma prinċipali pal eżempju appoġġ għal familji kif ukoll aċċess għas servizzi essenzjali inkluż il-kura ta' tfal id-djar u l-edukazzjoni. U iva kura eh, għat-tfal li l ġenituri fil-ħu jħallsu għal-jom u id irridu jkunu jistaw jitlu fis suq ta' xogħol jekk maxxuqx jibqaw fin-nazba tal-faqar u l-esgluzzjoni soċjali nxuq ukoll insiru nafu iktar dwar il-fenomenu u għalhekk qed niġbru id-dejta u nxiequ nqablu id-dispożizzjonijiet dwar il-welfare u eh, parti minn dawn diġà jinsabu fid-database tal-OECD eh, kofinanzjat mill kummissjoni Ewropea familja u hemm il-kalkulatur il-ġdid dwar l-appoġġ tal-familja biex bekk eh, ikun hemm qabbil bejn il-familji differenti l-Alleanza Ewropea għal Familji pjattaforma tajba sabiex ikun hemm skambju fuq il-politiki tal-familja sabiex il-kooperazzjoni u l-talim reċiproku jiġu imħadna u dan huwa tajjeb għall appoġġ u għandna Istitut Ewropew ukoll għall-igwalanza bejn is-sessi dan janalizza d-data u dan jiżviluppa metodi għall mainstreaming tal-sessi kif ukoll jgħin il-talim konġunt kif ukoll skambju tal-aħjar prosil Sinjur Rapporter inti li l-ewwel darba li eh, qed nitkellmu fil-plenarja dwar din it-tema imma jiena ma naħsibx li ħatkun l-aħħar darba ċerta minn dan fil-fatt. Grazie Kommissarja, la diskussjoni è chiusa. Grazie ħafna Kommissarju, nistgħu nagħlqu id-diskussjoni u l-vot ħajsir għada f'xin nofsija. Skont l-agenda tagħna se nimxu għal rapport